fuq l-aħħar punt tal-aġenda Korea ta' fuq. Nixtieq bir rapport nibda bil-rapporters, Onorevoli, Skrelek. Mannix mikrofonu. Absolute breach of the rules what you are doing. Dak li qed tagħmel huwa kompletament kontra regolamenti. Aħna qegħdin xi 45 mill-700 li eh, għaw. Tista' tgħidli sur President għaliex dawk li għamlu l-isforz eh, aħna ma t-permettinux, permettinix titkellmu taħt il-keċ għaj u li għaxi raġuna li, li tattadinna l-kelma ma tkunx ħaġa kolleġja li jek tajdinna qabel xinu ma proċeduri u kif ħat implementa jent. Meta ħatina il-kelma jolex, x-prinċipi għandek, grazzi. Pani posaw, e, myślę, że jastim ja Kollega, u Kollega. Wieħed fiċi presidenti niprofa nati id-dritt biex wieħed jitkellem, ma nafx fej e, tgerger, tkellim diversi okkazjonijiet, jekk forsi mm, ma rajtx ismek fuq il-lista niskuża ruħi. Ma kienx ovvjament eh, apposta, ma kienx apposta, ma nispera eh, temmen li jien għandi bona volontà, nissa nad il-kelma issa l-onorevoli Sklez. Gospodin Škrlec, gospodine zastupniče, gospodine predsjedniče. President. President. Gospodine predsjedniče. President, skużani, importata. Deputat Sreleċ mux He is not here. Okay, thank you very much indeed for this. Grazie al din informazzjoni importanti. mela naddu għal Signora Isabella Adenolfi. Grazzi. Jena u koll nishti niskuza ruħi għannom tal-kollega li ma sax ikun hawnhekk il-bomba nukleari, anke l-kelma tkexkixni, aħna ma nistawx ma nikondannawx il-test nukleari ta' 6 ta' jannar, kienat provokatorju. Il-problema imma hija li biex nkunu kredibli aħna irridu u koll eh, nizmantellaw l-armi tagħna u nwaqfu il-kommerċ fil-pajjiżi il fejn hemm il-konflitti. U biss permezz tal-eżempju tajjeb nistgħu nkunu kredibli. L-aħbar reċenti li l-Istati Uniti iddeċidew illi jibdew program ta' modernizzar tal-armi nukleari tagħhom u program li se jinkludi anke l-Italja Eh, se jkunu fil-fat sostitwiti sebbajn eh, bomba atomika f'Gerju Abjano umma bombi ta' ġenerazzjoni ġdida illi jirdu anki eh, dak li hemm taħt l-art ġifiri hija ħaġa tajba li nippontaw sebajna nej il-reġim ta' Pyongyang imma l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel l-istess lejn l-istati membri u l-imsieħba tagħha fosthom l-Istati Uniti. Grazzi. Grazie. Deputy Nir Diva. L-Onorevoli Diva. President, jina għed nitkellem pala President ta' delegazzjoni tal-Peninsula tal-Korea. U verament imdejja li nara dak li ġara. Meta rajt li splodew bomba uh, fi żmien meta l-Parlament Ewropew delegazzjoni tiegħi konna qed naħdmu ħafna Eh, dil-aħħar sena biex nipprobaw forsi noħolqu relazzjoni bej naħta fuq u naħat isfet l karriera sal-punt, wasanna sal-punt li studnuna żewġ naħat biex nippreparaw trattat ta' paċi. Paċi li ma teżistix. Dak li hemm bejn iż-żewġ naħat huwa armistizzju xi 63 sena ilu il-bini ta' żewġ pajjiżi huwa eh, mibni fuq armistiċi li huwa waqfa fil-gwerra u mhux trattat ta' paċi. L-intenzjoni tiegħi kienet li li nippreparaw dan it-trattat ta' paċi flimkien mal istati Uniti, Russja u oħrajn. Dak li konna qed nagħmlu. Waħna rridu nżommu mm, il-possibiltajiet miftuħin mal-Korea ta' fuq. Għalla voli għet jilabu din il-loba verament perikoluza li miex tal-ebda valur għalijom u laqqas għal-paċi globali. Ma jistawx joħolqu struttura ekonomika billi juħol ma ta' jem daw n-nis foqra kolla. Għanna nżommu il-bib miftuħ u dini għal-intenzjoni tijaj, grazzi. Eh, tixtieq tirrispondi mm, taċċetta blu kart ma' tis-Sinjura Grappini. Grazzi ħafna, President. Surdeva. inti taf li aħna morna l-Korea fl-imkien. Aħna pruvajna natu daqqatit biex ikun hemm konċiljazzjoni biż żewġ parijiet ma' bil esperjenza tiegħek taħseb li aħna bħala Unjoni Ewropea nista' jkollna xi influenza fuq iż-żewġ Korejat għal rekonċiljazzjoni, x'kont nitkellem mal-Ministru ta' Rekonċiljazzjoni ehm, tal-Korea Tisfel ma tantx kellu programma programm koerenti. Grazzi, Sinjura għal-mistoqsija. Meta tħares lej il-partit interessati, aħna eh, l-unika eh, grupp, l-unika nis li mandomx xi eh, raġuni Eh, biex inqdew eh, jew xi għanijiet eh, konkreti, apparti il-paċi, kull marridu huwa rekonċiljazzjoni. Din ħaġa li nisperaw jifmu l-Ċina, sul ġappuniż u l-Stati Uniti, allora nkunu nistgħu navanzaw. Aħna għandna oppożizzjoni unika u għandna rwol uniku. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Preda, zeġ minuti. Grazie ħafna, Sir President. Diversi raġunijiet jamlu dan il-kas importanti. Nafu li kienem testijiet nukleari minn ħata karjata fuq dan kontra kull rizoluzzjoni tal-Kunsel ta' Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti u għata dejda ċara għal paċi eh, mal-Korea t-isfel. Nafu kol li eh, sur jun li eh, dedika ruħu għadriti tal-bniedem eh, ma ġiex ma ġiex basta ta' kull kandidat minħabba u dan allura wasal biex ma' ma sadax u l-premju Sakarov. Eh, Nasib li hawnhekk għandna sitwazzjoni ċara eh, fejn eh, soċjetà ċivili qed inwaqfu milli apru l importanti. Allura dak il-kollega li tasew jixtieq jixtieq li jappoġġa din il-kawża nixtieq ngħidlu jekk ma kien hemm l-ebda kandidat uffiċjali li seta' Issa tajħu eh, il-premju, Iva, vera, nasab li tajjeb importanti li natu l-premju li personalitajiet importanti, ma tajjeb u koll il għajmu eh, għarfien dwar eh, nisa li tipruvaw jġildu fuq situazzjoni fil-Korea ta' fuq F'dan sens aħna nixtiequ nduru fuq Sinjura u wkoll biex tagħti segwitu għal sitwazzjoni f'dan il-pajjiż biex iżżomm pressjoni kontinwa u eh, importanti li nporġu l-Korea ta' fuq fuq l agenda tagħna ela li eh, ħafna drabi hemm pessimizmu fuq eh, il fat li dan il-pajjiż jista' xi darba jinbidel. Importanti li aħna nappoġġew b'mod kontinwu lil dan il-pajjiż u nafu li huma mhux ħajamlu riformi staqalina il-komunità internazjonali li nieħdu l-opportunità biex naġixxu b'mod sostenibbli. Grazzi. Tumas. Marietta Xakke. One minute, please. Naddu s-sallon l-għavri Xakke. Grazzi għafna. President, komissarju, il-bomba l-idroġenu eh, fil-Korea fuq ġi kondennat mill-Konsillu, kif għal mill-Konsill tal-ġuż smawida, għan kondennaw għax huwa tad-dida għal-paċi u stabilta fil-Peninsula tal-Korea. Mandu jkun hemm provokazzjoni billi wieħed jabbanduna daw programmi nukleari u balistiċi u għandu u għandu jevita eh, provokazzjonijiet bil-six party talks Ħaġa oħra li tħassibna huwa situazzjoni umanitarja u ta' dritti tal-bniedem hija serja ħafna. Il-poplu soffri minn repressjoni kontinwa u kommissjoni stabbilit li l-reati kontra l-umanità saru. Għanna bżon azzjoni internazzjonali iżed konkreta biex intemmu l-impunità u dawk responsabli jiġu jaslu għal-ġustizja. Għanna bżon daħlu sanzjonijiet fokati. Essenzjali li l-komunità internazzjonali tikkonvinċi li l-gvern ċiniż biex tuża l-influenza tagħha ekonomika u politika biex iġġala tnaqqas it-tensjoni u fl-istessin għanna namlu sforz biex jaċċettaw refuġati minn Korea ta' fuq. Grazzi ħafna. Helmut Scholz. Grazzi ħafna naddu għall-Onorevoli Scholz għal minuti. Grazzi ħafna, President, kollegi. Hemm konflitti u sviluppi fil-dinja fil dinja u ma nistax nifmu għalix il-komunità eh, internazzjonali ma nistax sib soluzzjonijiet li jagħmlu sens. U għed dak tal-Korea huwa kaspal bħal dan. Nafu l-istorja, nafu r-retorika li ġiet użata u nafu b'dal moviment kontinu għed jagħmel pressjoni, jirtira d-dialogu u affarijiet simili kien hemm moment fej kien jidher li kien hemm ċerta bilanċ eh, li l-gwerra mhux kienet possibbli imma wara dal-aħħar test nukleari mill-Korea ta' fuq kulħadd qiegħed jaqa' fir-rutina ta' dejjem li jista' jwaslu għal eh, jestabilizza s sitwazzjoni ma ma jkfissirx azzjoni, anke riżoluzzjoni tal-ġnus ma'uda. Reċentament mamnet xej, frankament, dwar il-test nukleari recenti. Hemm spekulazzjoni li s-soċjetà hemmhekk tant hija anakronistika li ħadd kollassa minna nnifisha, imma din huwa żball. Alla volek hemm sanzjonijiet kollha u hemm kważi suffiċenti dak li huwa ikel mux edha fi proċess internazjonali jekk tara l-apps u l-iPhones dawn huma prodotti eh, l-Korea ta' fuq. Jekk inti eh, eh, tispara li wieħed minn familja tiegħek u mhux qed nistax titkellem dwar drittijiet ta' bniedem. Għandek uh, xogħol obbligatorju ma tistax titkellem dwar demokrazija, ma tistax titkellem dwar leġittimità f'reġim bħal dan. Sakemm ikun hemm xi sforz biex wieħed isib soluzzjoni politika ma nistgħu nagħmlu ninnotaw li qed jiġru daw l-affarijiet għandna niżviluppaw linji gwida li fir-riżoluzzjoni tiwassal għal strateġija ġodda għal Korea ta' fuq. U l-situazzjoni bejn iż-żewġ Koreas. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Panzari. Grazzi, President. Aħna nikkondannaw bisħieħ il-test nukleari li għamlet il-Korea ta' fuq fis-sitta ta' jannar li għadda u nitolbu li l-Gvern Korean tal-Korea ta' fuq li firma il-pat tal-non-proliferazzjoni nukleari li rtira l-firma tiegħu minnu batem sanzjonijiet u kol tal-ġnus ma'uda li xaħna mħazbin dwar is-situazzjoni ta' dritti ta' bniedem tal-pajjiż il-Korea ta' fuq ma tippermettix oppożizzjoni politika, sistema ġudizzjarja, sistema statali u ħafna rridu nitkellmu dwar affarijiet li laqas wieħed jista' jlissinhom li l-Korea ta' fuq għandha tressa qoddim il-qorti tal l-Orti Internazzjonali biex tirrispondi għall-ġir tagħha jridu jabolixxu il-pena tal-mewt u jħallu ċittadini tagħhom jivvjaġġaw liberament. Meta wieħed iqisu koll il-ġuħ li hemm f'dan il-pajjiż rridu rridu li l-Kummissjoni xorta waħda tkompli tagħti l-għajnuna umanitarja tagħha lil Korea ta' fuq. Fisem l-IPP Għaddu għal eh, Sinjura eh, Svatrova. Grazie ħafna. Eh, Sur Vice Presidenti, situazzjoni fil-Korea ta' fuq hija serja ħafna jiena mort personalment xi għaxar snin ilu zort il korea pala parte mill-missjoni mill-Parlament ċek u rajna emmek il-reġim autoritarju li jigdeb li ċittadini tijaw u jgħalaq il-bibin d dinja Sfortunatament, skont il-dokument tal-2014 ma tbiddel xej daw l-10 snin. In-nies fil-Korea ta' fuq għadu mibatu, mandu ġizzejiet fuq, mandu ġizzejiet ikel, waqt li il-gvern qed jiffinanzja program nukleari u u s-servizzi sa' sigurta jispijaw fuq il-nis tagħhom stess u eh, l-dritti ta' bidem kompletament eh, ignorati. Il-Korea fuq huwa vera sabiħ eh, n-nis mill-aħjar u għanda l-kapacità tiżviluppa bħal Korea ta' t tisfel. Il-soluzzjoni mhijiex fidejn il-Korea ta' s asfel, għanda tiġi mill-Korea ta' fuq. Il-Parlament għed segwi Korea ta' fuq jifem is-sitwazzjoni. Tajjeb ħafna. Wara kollox ir-riżoluzzjoni tagħna tgħid li l-Kommissjoni għandha tuża l-kapaċità ta' espert meta toħloq strateġiji fil-ġejjin għal Korea t'isfel li għandha kapaċitajiet ukoll f'dan is-sitwazzjoni. Mela konfrontati bil-frontieri mal-oqin tal-Korea għandna bżonn naġixxu. Grazzi. Fissem il-grupp tal-SND l-Onorevoli Krista. Grazie ħafna, President, minn mindu il-proliferazzjoni nukleari, kimika u bioloġiku huma teddida l-paċi internazzjonali u s-sigurtà jiena nikkondanja il-test nukleari li sar minn korea ta' fuq l jannar s-sitta ta' jannar, għax kontra Eh, rezoluzzjoni ta' ġus ma' u reġim ta' non u huwa ta' importanza kbira li nissuspendu kwalunkwe attivitajiet missili balistiċi u jabbandunaw programmi nukleari li jeżistu. Ma fl-istess ħin il-Korea l-autoritajiet tal-Korea ta' fuq għandhom jirrispettaw l-obbligazzjonijiet li huma għandhom biex jikkooperaw u jgħatu eh, organizzazzjoni umanitarji u l-rapporter tal-dritti tal-bnidem biex ikollu aċċess tat territorju tagħha l-Kommissjoni għandha żomm il-komunikazzjoni mal-Korea fuq u fuq l programm ta' għajnuna umanitarja. L-awtoritajiet tal-Korea ta' fuq għandhom jagħtu aċċess ta' ċittadini kollha għall-ikel u prodotti umanitarji. Grazzi.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 I'm sorry. Skużawni. Behalf Group, Mr. Demes Fakker. voorzitter uh, i hope you feel, uh, I hope you feel well. noord korea collega's deed de wereld twee weken geleden in. spera li tħossok aħjar l-autoritajiet tal-Korea ta' fuq ġalu li d-dinja titrijat bil-testijiet ta' l bomba nukleari xaddej minn moħ il-lider tagħhom. L-unika uh, rapport li għanna oġġettiva huwa li qedhom skjavi u li hemm violazzjonijiet kontinu dritt ħadd m'għandu l-opinjoni, libertà ta' opinjoni li mexxejja politiċi eh, jispiċċaw ħażin pjan ta', ta aks eh, apposta eh, l-esperiment tal-idroġenu, tal-bomba ta' idroġenu, ġi kondennat minn ċina eh, ma la ċina u laqas Russja ma qalu xej fuq id-dritti tal-bnidem, ovvjament kun ħaġa ipokritika li jitkellmu kontra il-violazzjoni ta' dritti tal-bnidem, ma l-Unjoni m'għandix toqgħod sikta, għandna id-dmir lej il-miriet miet ta' eluf ta' tfal li mandomx ġejjini li nħassu lok ieħor tkun verament ħaġa orribli. Grazzi ħafna. Naddu għall onbri Damasika. Il-Korea ta' fuq hija emerġenza la' ma tispiċċa. Kull sena, eh, kull xar ikun hemm eh, rapporti dwar nies eh, spiċċaw il-ħabs jew li ġew maqtula ċerta nies, li ċittadini koreani qed imutu minn naqs biex ikunu jistaw eh, iżommu din magna militari li tajt li l-Korea ta' fuq hija stat kafkajsk huwa eh, mhux biżejjed. Minn minn qalu li għandhom il-bomba eh, tal-ġrodunu, nistenna din il-ġimgħa qalu li ikkuraw il-hangovers. Nimmaġina tkun ħaġa diffiċli nitolbu għom eh, jamlu xi ħaġa, ma nitolbu li ċina biex ma jkomplux xappoċċaw. Eh, l-appoġġ tal-ċina tal-Korea ta' fuq huwa eh, ta' dannu l-ekonomija tagħhom stess huwa diżunura li jom. Li wieħed jappoġġa ta' tip ta' reġim huwa nuqqas lej s-sigurtà lokali. On behalf uh, Naddu issa għall-Onorevoli Arnott, fissem li FDD, bħal uh, Repubbliki Demokratiċi uh, fl-istoria il-Korea ta' fuq mila demokratika u laqas republika repubblika Il-komunizmu fin-Norja ta' fuq ju korrott sal aħħar Joqtlu l-xaħat kull ftit sijat hemm Aks, hemm er, Russians huma kompletament bla kontroll fuq dissidenti. Xi ftit xurilu fil-Parlament Britanniku l shadow Chancellor tal-Laboristi qal eh, eh, għam referenza għal Little Red Book ta' Mao Zedong. Mao Zedong tiftakru l-qatar ta' miljun ta' nis għanna nistħu l tip ta' estremizmu rajnieh fil-Parlament Britanniku għanna nġildu kontra l-ideologija li twassal għalija eh, bħalma nġildu dawk li tokkupa li l-organizzazzjoni bħal ISIS. Grazie ħafna. Sur Nikolas Baj għal-minuta. Fil-paragrafu 3 tal-proposta ta' rezoluzzjoni komuni, intom tgħidu li rridu nisibu soluzzjoni politika ma' pjanki għangissa. Mbagħad fil-paragrafu ta' wara intom qed torbu biex ikun hemm sanzjonijiet ġodda kontra il-Korea ta' fuq biex tkomplu tiżolaw dan il-pajis. Issa jekk jena m'għandix sempatiji għal dan id-dittatura komunista ma nixtieqx li eh, inkomplu nbidwu għal provokazzjonijiet tagħhom bistanzjonijiet u niggravaw il paranija tal-mexxejja tagħhom iva. Ħafna drabi veru ma paranoiċi eh, imma ma redux nċedu għal gideb u eh, għal-uters um, tal-mexxejja tal-punent tagħna li ħafna drabi eh, jagħmlu eh, jagħmlu l-pedament tal-argumenti kredibli tal-propaganda Nord Koreana. Importanti li niftakru eh, fil-mit li kien ikkawża l-intervent u t tieni gwerra tal-golf fl-Iraq kontra Saddam Hussein. Allura ejja ejja niprevjenu illi dan jerġa' jsir hawnhekk Grazzi Sassur Frazzolica. Grazzi eh, Sur Komissarju, eh, Sur President, Zis eh, Deputati jena nishti nejt li il-test nukleari ta' seta ta' nar tal-2016 ġi segwit un minn oħrajn, naħseb minn pajis li verament jedet l-istabilità u l paċ fid-dinja. Dan imur kontra wkoll eh, riżoluzzjonijiet tal konsil ta' Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti. Għanna sfida wkoll eh, kontra ftejmiet ta' non-proliferazzjoni u kompli iżida tensjonijiet fir-reġun. In-Nord Korea kompliet eh, tfaqqar l-niesa kompliet bil-politika tagħha ta' żvilupp ta' armi ta' distruzzjonijiet tal-massa U allura rridu nkomplu inħarsu eh, mill-qrib eh, dwar kif qed jiżviluppaw l-affarijiet jiena tassew eh, nixtieq indur fuq Nord Korea biex tirrispetta riżoluzzjonijiet tal-Kunsill ta' Sigurtà u biex tassew tikkopera mal-komunità internazzjonali. Grazzi issa ħina għal-proċedura KHDA. Issur sur Senjuri, jena u koll eh, appoġġajt dan la bosta rizoluzzjoni eh, nafu l-Korea ta' fuq eh, t-reprimi ħafna mm, drittijiet tal-bniedem, speċi ta' dittatura komunista moderna, mijiet tal-uf ta' nies qed isofru kondizzjonijiet ta' kun ta' kampi ta' konċentrament, ħafna tibatu l-ġuħ, u nista' nibqa' sejra. U allura jiena tassew nemmen li din hija xi ħaġa eċċellenti li qed nadattaw din ir-riżoluzzjoni. E, Kumment ieħor dwar xi li semmiet e, importanti li hawnhekk qed induru fuq iċ-Ċina biex e, tejna, biex ikunu nistgħu nizerċitaw iċ-Ċina il-Korea ta' fuq huwa l-unika pajjiż fejn l-unika l-unika tur u li jeni eh, fejn jista' jkun hemm dialogu eh, huma iċ-Ċina. Nixtiequ li dan iseħħ biex tassew din Il-situazzjoni tintem, issa, l-onorevoli Caputo. Grazzi ħafna, Sur President, eh, l-arkarja ta' fuq, tibqa' waħda mill-pajjiżi l-iktar iżolati, mhux minn tal-inqas minħabba mm, riskju anzi testijiet ta' bomba tal idroġenu nhar is-sitta ta' jannar ta' din is-sena. ma faċ nejdu l-ratitudni eh, tal-Korea ta' fuq eh, sempliciment eh, u maħżiena. Le, ma issa qed naraw it-tielet test nukleari mill-Korea ta' fuq li wasal għal sanzjonijiet ġodda. Uma jridu jieqfu jibqaw dawlazzjonijiet l-azzjonijiet provokatorji u għandhom jiefu darba dejjem bil-programmi nukleari u ballistiċi tagħhom fil-waqt li jirrispettaw l-obbligi internazzjonali. L-Unjoni Ewropea għandha dur fuq eh, iċ-Ċina biex teżerċita l-influenza li għandha f'dan il pajjiż għal għaliex rridu nevitaw illi s sitwazzjoni taqleb għall għall-ar. Ejja nipprovaw illi iċ ċina ġib il-paċi u l istabilità fil-peninsula koreana. Deputat Penta. il-Korea ta' fuq eh, tista' biss eh, ikolla soluzzjoni waħda, jiġifieri soluzzjoni permezz ta' azzjoni multilaterali, din ma tistax tkun azzjoni minn tagħna u minnaħa tal-Amerikani biss jew tal-Ġappun jew tal-Korea t'isfel li hekk tagħmel kontribut eh, pożittiv għal din is-sitwazzjoni, partikolarment iċ-Ċina u r-Russja għandhom jintervjenu. Fl-modi dawn kienu alleati eh, ewlenin ta' dan il-pajjiż u jekk ninjaraw jew inkella nantagonizzaw eh, lil dawn iż-żewġ pajjiżi allura ma mhux ħansolvu il-problema anzi nirriskjaw illi nagravawa il-programm ta' armi eh, dan il-pajis eh, ma nistawx nisolvuh beratorika, rridu azzjoni. Grazzi, Sur Stitinassa. Grazzi, Sur President, eh, Senjuri, nishti nejt illi fil-Korea ta' fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem qed jiġu perpetrati minn reġim komunista. Nisħaq reġim mm, il-li dan qed jedet mhux biss il-Peninsula u Korea imma id-dinja kollha kemm min ixtieq ngħid li l-komunisti qed jippruvaw li joħolqu internazzjonalizzazzjoni eh, ta' din mm, ta' din il-filosofija, nafu li jem hidma biex eh, ikunem hemm eh, il-firxa ta' dan il-moviment u nafu eh, illi dan huwa vera manki attivitajiet fi Praga illi jetuna x'nifmu dan. Grazie. Sur għadax eh, il-Korea ta' fuq eh, huwa pajjiż senjatarju, firmatarju ta' ħafna minn trattati eh, internazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem imma ħafna drabi jiksruhom, ġifieri jekk nitolbu rispett ta' riżoluzzjonijiet ehm, tal-Nazzjonijiet Uniti ħajjin ma mhux wis eh, Imma insomma anki jekk induru fuq eh, ir-Russja u ċ-Ċina jekk ħajjinu ħajjinu ma fl-interess tagħhom. L-unika lok eh, għal żvolta huwa li naġixxu modi differenti ma' xorta naqbel ma' din rezoluzjoni riżoluzzjoni u nitlob eh, li l-Parlament kompli jsegwi eh, din is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Korea ta' fuq fejn eh, dan il-pajjiż ti prova fil-fatt bes rasu u jkun ta' t-dida. Grazzi, Sur Vice President, nittama li inti tirkupra Jem jista' jkun malajr. Issa ndur fuq il-Kummissjoni. Punt erba fuq dan f'dan ir-rapport jitkellem dwar il-Parlament Ewropew illi jdura fuq eh, il-komunità internazzjonali biex tieħu eh, azzjoni eh, ħalli tintem l-impunità ta' dawn il-mexxejja dittatorjali. Sur Komissarju, niftakar tajjeb. Hemm numru ta' pajjiżi ex-komunisti fl-Unjoni illi tul taħdidiet ta' sħubija wara wara minn min, min, min dan iż-żmien law kien hemm xi ħaġa biex eh, dawk eh, il-perpetraturi ta' dawn eh, tal tarjati koroħ isir xi ħaġa dwarhom jiena neftakar sew jew nkellam mm, qed niftakar ħażin jew qed nitkellmu dwar double standards. Grazzi, Iva, fil-prinċipju nistaw niddiskutu dawn dawn il-każijiet ta' ksur ta' dritti tal-bida fin nord Korea kull darba. Imma insomma, ta' sewija problema għal nies tal-Korea ta' fuq, imma nafu li tadida tikber, eh, tinfirex eh, mux bissa għal dal-pajis imma reġun u għad-dinja. Nistaw nitalmu mill-istoria fejn meta aħna njarajna l-problemi eh, minn flok intervenejna fuqtu eh, eh, l-affari ġraw katastrofi. Ma nafx, sa għanna l-Unjoni Ewropea illi nifem li trid titgħallem mill-iżbalji tal-imoddi. u naħseb illi manni għax nħallu situazzjoni sitwazzjoni grava l għax nbaħt il-konsekwenzi ħajkunu ikbar. Grazzi. Ussa l-Kummissarju Mimika. Grazzi, Sor President, Onorevoli Membri, aħna għet nħarsu eh, b'serjetà kbira lejn dan il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-Korea ta' fuq eh, kif ġie dokumentat minn bosta minn inkjesti u rapporti li morru lura l-bidara 14 ta' Nazzjonijiet Uniti. Is-sitwazzjoni titlob għal eh, tibdilijiet eh, urġenti strutturati u nasib li dan huwa jazzjoni imperattiva minn punt vista legali ma anke prattiku l-għaliex ir-reċetta li għandna jekk inkomplu sejrin bija tista' twasal biss għal istabilità. L-inkjesti eh, juru kol eh, reati kontra l-umanità, possibilment eh, hemm ukoll rekomandazzjoni tal-Konsill ta' Sigurtà li treferi situazzjoni prezenti l-orti kriminali internazjonali. Situazzjoni tibqa tibqa wahda mm, tibqa' waħda li titlob l-attenzjoni eh, tal-komunità internazzjonali. Ix-xogħol tagħna f'dan in-Nazzjonijiet Uniti eh, huwa xempju ta' dan, imma naħseb li eh, l-għana ħar mhux il-kundanna imma li jkun hemm tassew titjib fil f'dan il-pajis dak li huwa l-iktar importanti. L-Unjoni Ewropea diġà qed tiffinanzja n numru ta' proġetti ta' saħħa, ta' eh, provesti tal-ikel, ecc. biex kunu nistaw nidefendu kol dawk l-iktar dajfa, per eżempju, eh, it-tfal, nies b'dizabilita, l-anzjani kif ukoll dawk il qegħdin li huma parti minn komunitajiet tal-agrikoltura. Qed nagħmlu ħilitna kollha biex ngħinu lil Korea ta' fuq imma biss imma biss jekk huma jistaw b'mod kredibbli eh, u b'mod ċar jerbu djufijiet eh, fis-settur ta' drittijiet tal-bniedem. Dan eh, irid jibda b'kooperazzjoni ma' mekanizmi tan Nazzjonijiet Uniti imbagħad ta' sew nistgħu ngħidu li sigurtà effettiva tista' tintlaħa naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar l-armi li qed jizvilupaw ma waslu għall-ebda għall-ebda paċi dejjem. Il-testijiet li jagħmlu spiss eh, juru li għadna maqbadni xi triq tajba u li l abilita biex nokoperaw tibqa' waħda limitata. Għandhom jiffokaw fuq eh, ir-riformi meħtieġa ta' drittijiet tal-bniedem aħjar jagħmlu dan mhux eh, isegwu eh, li ħolqu sigurtà naqas ta' stabilità u ambjent li huwa taħsara għal kulħadd. Grazzi, eh, issa ġivejt eh, seba' riżoluzzjonijiet.